minimi, aħna studjajna l-problemi, studjajna l-responsabiltajiet tal-istati membri individuali. L-affarijiet li jistgħu jsiru b'mod individwali, b'mod kollettiv, mm, permezz tal-istituzzjonijiet. U x'nistgħu nagħmlu sabiex insolvu din il-kwistjoni għalhekk nistgħu nagħlqu dibattitu fuq dan il-punt, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kontrattwali taħt ir-regolament Ruma 2 rapport minn Cecilia Wickstrom. Sewċ minuti. Grazzi ħafna nixtieq nibda billi nirringrazzja l-kollega tiegħi Diana Wallace li ehm, komplet taħdem sakemm eh, telqet minn dan il-Parlament fuq din il-kwistjoni. Dan il-punt kien vera interessanti li uh, tal-limt dwar proċedura nixtieq nirringrazzja shadows kollha għal ħidma kostruttiva tagħhom aħna provajna namlu l annumma tagħna sabiex insolvu dawn il-problemi, il-kontribuzzjonijiet, il-kommenti, l-emendi tagħhom dawna kontribuxxew għal rapport u issa għandna soluzzjoni soluzzjoni li nistaw aħna nappoġġaw u aħna votajna b'mod unanimu fil-kumitat fuq dan ir-rapport. Il għala dan id-dossier huwa daqshekk importanti dan hawn minħabba l-fatt li il- każijiet internazzjonali diffamazzjoni ħafna minnhom fuq il-livell ta' Ewropew u iċ-ċittadini nafu li dawn qed jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor għandhom il-qraba tagħhom fi stati membri differenti għalhekk jiena naħseb li nistgħu nilqgħu l-fatt li l-Ewropa Ewropa maquda imma il-medja qed l-istampa qed tipprova tamel eh, rapporti L-istampa tipprova tagħmel eh, rapporti fuq eh, pajjiżi differenti. Ew l-istess sistemi tal-istampa jistgħu jintużaw anke minn pajjiżi li mhumiex pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. biex jagħmlu l-libelli. jekk il-każijiet għanna naħdmu fuqhom b'mod tajjeb rridu aħna nemżu xi ħaġa mal-ruma tnejn u aħna tif se jkollna dibattitu fuq dan il-punt illum. Hemm il-possibilità li ikollem il-forum shopping u għalhekk bażikament daw in-nies irres u il-kazijiet eh, ġo dawk il-pajizi li għandhom eh, il-leġislazzjoni li l-iktar kun tajba għalijom. Imma rridu aħna nillimitaw il-forum shopping. Il-regolament Ruma 2 ġi negozjat fl-2005 u kena ma poċ wisa mill-parlament għal mod kif dawn il-każijiet konna se naħdmu fuqhom sfortunatament m'għandniex aħna soluzzjoni adegwata e, u għalhekk il-kwistjoni baqgħet pendenti u aħna naħsbu li issa wasal iż-żmien li noħol u e, ċarezza ħalli bekk daw kollha fitwati ikunu jafu xin il-pozizjoni taħkom tajjeb li nkunu nistaw nantiċipawam l-affarijiet dan kien għan prinċipali għalija fil-ħidma tijaj fuq dan id-dossier għax jena naħseb li dina tamel il-bazi ta' soċjetà li taħdem b'mod tajjeb u sistema legali l-nis għandhom ikunu jafu xini il-pozizjoni taħħom u fil-komitat libe aħna ħadna pala l-bazi tagħna l-pozizjoni tal-Parlament tal-2005. Aħna u koll għamilna xi emendi. Aħna nazbu li rrid ikun hemm regoli bażiki, regoli li huma ċari ħalli bekk e, il-pajis rrid ikun dak fej il-persuna għandha xi ċentru ta' interess jew inkella l-istampa involuta ikolla il-pubbliku tagħha mek prinċipali Jekk huwa diffiċli li dan il-pajjiż jiġi ehm, mażul mela għandu rrid ikun il-pajjiż ta' ċittadina jew ta' fejtejx il-persuna. Dak li jippubblika mhux mistenni li ikun jaf ovvjament il-leġislazzjoni tal-istampa tal-Unjoni Ewropea, imma regoli rridu nafuhom huwa importanti li l prinċipji jiġu imħarsa Għanna regoli aħna fuq id-drittijiet fundamentali fuq il-libertajiet u sta l-kull stat membru li jikseb il-bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet tagħna u l-libertajiet qed nittama li l-Kummissjoni se tkun tista' tadotta l-proposta li aħna ressaqna u nittama li se jitħattu maħna anka fil għaxija fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Thank you, Chairman. Um, I would like to thank Mrs. Uh, Wickström for her report on amending. Grazzi ħafna nixtieq u nirringrazzjaw Sinjura Wickstrom għal dan ir-rapport tagħhom u um, il-bażi riżoluzzjoni il-kollega tiegħi Vivian Redding se tistudja r-rekomandazzjonijiet tiegħek fir-rapport inti qed tissuġġerixxi li tinkludi dispożizzjoni fuq id-diffamazzjoni fir-regolament Ruma 2. Jiġifieri, il-regolamentar Ruma 2 eh, dwar liġi applikabli għal obbligazzjonijiet mhux kontratwali teskludi defamazzjoni mill-ambitu għaxxef dak iż-żmien ma kienx possibbli li nkiseb ftehim bejn il-Kunsill u l-Parlament waqt il-negozjati fuq ir-regolament stess. Fl-2010 il-Kummissjoni wet studju fuq din it-tema u soluzzjoni ma setax eh, tinstab minnajr armonizzazzjoni minima tal-liġi sostantiva. Nixtieq jiena nserra ħaraskom ma ngħidilkom li l-Kummissjoni tagħti ħafna importanza sabiex taċċerta li id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni jimxu jitfit mal-privatezza il-libertà tal-istampa għandha bżonn tiġi mħarsa fil-konformità mal-Karta Drittijiet tal-Bniedem imma fl-istess ħin il-dritt fundamentali għal privatezza għandu jiġi appoġġjat peress li danna jħares kontra il-ksur tal-privatezza u drittijiet li għandhom x'jaqsmu mal- persuna dawn irridu nsibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ id-drittijiet u għalhekk il-Kummissjoni ħadet nota ta' riżoluzzjoni tagħkom u aħna se nistudjawhom dawn eh, hekk kif qed niġu sabiex inħejju il-rapport fuq il- ehm, possibilità ta' evalwazzjoni mill-ġdid ta' Ruma evaluazzjoni evalwazzjoni mbagħad li se tiġi konkluża fl-2013. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa Is-Sinjura Galew donna mxa dawnek magħna għalhekk nistgħu ngħaddu għal kelliema li jmiss u nistgħu nibdew bi Sinjur Tadjes Zvjeska għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Sinjuri kollegi. It-tibdiliet li qed jiġu proposti minn Sinjura Vikstrom fir-rapport tagħha huma importanti ħafna għal żewġ raġunijiet. Jiena fasalt ir-rapport u um, kont awtur minnhom u naf kemm iċ-ċertezza legali importanti speċjalment jekk ikun hemm xi diżgwit legali. U jiena qabel kont ġurnalist ukoll, jiena ex ġurnalist u ħadimt għal ħafna żmien eh, fit television Pollak jiena wkoll sensittiv għal din il mm, dan is-suġġett ġifieri min naħa il libertà tal- mm, ta' diskors imma irrid ikun hemm il-ġurnaliżmu responsabbli wkoll mill-banda l-oħra rridu niggarantixxu id-drittijiet sabiex l-informazzjoni tkun xirqa u l-informazzjoni tkun il-verità. Ma tantx aħna ċerti dwar li ma liġi għandha tkun applikabbli għal dak li għandu x'jaqsam mad-diffamazzjoni. F'din l-era meta kulħadd għandu pratikament aċċess għall-internet u meta din informazzjoni tiġi mxandra permezz tal-internet, ovvjament faċli li inti tuża eh, u tadotta il-triq ta' forum shopping jew il-libels u um, importanti u koll li um, nikonsidraw u koll id-drittijiet ta' minn qed irressa il-kas il kas jiena naħseb li ehm, dina dil-ħagġa tista' tkun effettiva sabiex naħħu diskrepanza li teżisti fir Ruma tnejn. Jiena qed nieħu gost li qed nara li l-Kummissarju qed tipproponi li tibdiliet se jisiru s-sena l-oħra. Rafaele Baltasare jadio l Grazie Presidente. E, sur Baldassar, nixtieq jiena nirringrazzja il rapporter dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna nixtieq nirringrazzja għal dan il-kompromess. U għanna aħna dan ir-rapport sabiex aħna nippruvaw nagħlqu diskrepanza, diskrepanza evidenti u waħda kbira. Għal Ruma 2 hemm nuqqas ta' ftejm fuq il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kontrattwali ġejjin mill-ksur tal- drittijiet tal-persuna l-ħajja privata tal-persuna. U kienem impatt mill l-aċċess li l-internet qed jagħti għal eh, permezz tal-blogs u n netwerk soċjali ġifiri l-internet qed jagħti dan l-aċċess u ehm, il- persuni kollom ikunu jistaw jaqraw. Tajjeb li suq intern iva jkompli għadem, tajjeb u tajjeb li nigarantixxu li kunem bilanċ bejn il-libertà ta' taħdid u dritt għal privatezza u jiena naqsam naqbel ma l-urġenza li jitkellem dwar dan ir-rapport li aħna nemendaw ir-regolament Ruma 2 u vera toġobni l-proposta li noħol u ċentru sabiex jissolvu dawn il-kwistjonijiet transkonfinali ġejjin mill-ksur tal-ħajja privata u drittijiet tal-persuna stess u dwar l-ispejjeż involuti fuq riżoluzzjoni ġudizzjarja jew legali jekk ikun hemm aspett volontarju, ovvjament din il-ħaġa tista' tiswa ħafna inqas flus u mbagħad nistgħu aħna mwieġilbu għal żewġ eħtiġiet nistgħu aħna nippermettu li persuna tħares id-drittijiet tagħha l-persuna stess tagħha u mbagħad ukoll nippermettu li jkun hemm libertà tal-opinjoni ukoll. Grazzi ħafna, grazzi. Issa kellim taljan ieħor is-sur Skurja għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Iva bħala Taljani aħna Iva, noqodu um, jew natu attenzjoni partikolari lil din it-tema jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal ħidma tagħha u nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni wkoll um, għal kummenti li għamlet li għamel il-Kummissarju eh, tkellem dwar il-klawżola, tkellem dwar il-diffamazzjoni ukoll um, dan id-dossier huwa wieħed importanti ir-rapporter irnexxi la tikseb bilanċ tajjeb bejn il-libertà personali, il-privatezza tal-persuna kif ukoll imma li mm, eh, Eh, il-liġi eh, tkun imħarsa ta' ta' spiss ikun hemm każijiet ta' diffamazzjoni, speċjalment minħabba l-libertà ta' aċċess permezz ta' teknoloġija ġdida per speċjalment l-internet. U eh, ta' spiss ikun hemm intħil ukoll fil-ħajja privata tal-persuna, ġifieri l-fatt li aħna nistgħu pereżempju noħolqu ċentru, ċentru fejn Mm, jistgħu jiġu solvuti jew dan il-ċent jistaw jkun punta kuntatt għal dawn eh, il-kontraversi, dawn il-kontroversja jiena naħseb li dinja xi ħaġa tajba tagħti għażla lil kulħadd kulħadd kienet jistenna li dan il-ċentru jew xi ħaġa simili jinħolo jiena u kol nishti għet jena ħerqan li nara kem il-Kummissjoni fil-futur tishti eh, tkompli tamel progress fuq din it-tema illum forsi eh, ħafna affarijiet ġew sospiżi. Grazzi. Grazzi ħafna. Mish qed nara l-ebda talba għal mikrofonu taħt il-KHDI, taħt il-proċedura tal-KHDI, jgħid il-President. Okay, danke schön, Herr Präsident. Ja, ich finde, dass das wirklich... Proċedura kaċċjaj, e, grazzi ħafna. Jena naħseb li il rapport ta' Sinjor Vikstrom, rapport tajjeb, imma ma nafx kemm huwa importanti li jinħoloq ċentru ċentru li se jkopri dawn il-kwistjonijiet. Bażikament, għanna bżonn aħna li jkollna regoli ċari, sempliċi, għalli bekk persuna tkun naqtaf x'inhi l liġi applikabbli u saret ħidma tajba fuq il- id-dossier u vera ħasra li n-nis mux għet jikommentaw, jew mux ħafna għet jikommentaw. Jina t-niħu pjaċir li l-parlament jista jgħamil progress. La favorevo ta' jiepi jepifimijas ta' kierokotimata. kotimata. πολύ κυρία Μάισνερ. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής. Ir-regoli ma jpermetux li n nisi iċabxu għawnek. Tridegusht, mill-Kummissjoni President, eh, grazzi id-drittijiet fundamentali huma ta' importanza, eh, għandhom importanza kbira u dawn huma importanti għax ċittadini tagħna. Aħna nemnu fil-libertà ta' taħdit, nemnu u koll li qatt ma ikun hemm ksur tal-privatezza tal-bniedem u l-Kummissjoni ħadet nota tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew sen aħna sen u l-konsultazzjonijiet meħtieġa mal-partijiet interessati qabel ma nagħtu rapport is-sena eh, dieħla tajjeb li noħolqu bilanċ bejn il-libertà tal-espressjoni u il-ħajja privata tal-persuna. Grazie. Ħajstopoli kiri Pitrope, dinotologo stin isigitri. Grazie għafna kummissarju, issa nerġonna naddu għal rapporter tagħna, Sinjura Vikstrom, għal żewġ minuti. Eżis kollegi, kummissarju, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu li kien interessanti imma għasir. Ah, Iva, kienem ħafna avvenimenti li kellhom x'jaqsmu ma' dan ir-rapport rapport eh, fir-rebbija u kont qed nistenna dibattitu iktar imqanqal imma dan ir-rapport ġie aċċettat fil-kumitat għalhekk nittama li se jikseb l-istess appoġġ għada kif diġà smajna hemm diskrepanza li rridu nalquha hawnhekk rridu aħna niksbu bilanċ bejn il-libertà tal-istampa, libertà tal-espressjoni ma mill-banda l-oħra rridu naċċertaw li jiġu imħarsa drittijiet tal-bniedem ikollhom il-ħajja dritt tal-ħajja privata tagħhom u id fuq il-personalità tagħhom fuq il-persuna jiena tkellimt mal-Kummissarju Redding nittama li se mm, terġa' tiġi hawnhekk il-Parlament u se nittama li jħatressa proposta konkreta. Nittama li il-Kummissjoni mhux se jkollha bżonn taħdem ħafna peress li aħna diġà ressaqna proposta vera tajba jiena nafda fil-futur, nettama li daqse konna aħna proposta, din il-proposta waħda li Ja, bżon juża ċittadini tagħna fuq e, jum Ewropew jiena naħseb li importanti li nalqu din id-diskrepanza li bekk naċċertaw li jkun hemm il-libertà tal-moviment ta' ċaqli u naċċertaw ukoll li drittijiet ta' ċittadini jiġu mħarsa. Jiena nixtieq nirringrazzja l-President, jiena wkoll e, ħerqan na għal-vot li se jiseħ għada, grazie. Grazzi ħafna. Kollegi, dan jikonkludi l-punt li għanna fuq l-agenda u il-votazzjoni issir għada fil-11 nofs. Issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tana tal-lum huwa ir-rapport tal-Onorevoli Rinaldi dwar l istrategija kummerċjali u l-investiment għan nofsinhar tal-Mediterran wara r-Revoluzzjoni tar-Rebija Arbija.